ġest daqshekk eh, għall-bini tagħha. Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, hat die Konferenz der Fra Signori, palma tafu il-konferenza ta' presidenti tal-komitati id-deċidiet li tħassar il-plenarja ta' novembru li kienet tessir fi Brussell. Permettu li issa najdilkom Eh, xinu għaddej bħalma tafu is-saqaf tal-hemiċiklu fi Brussell huwa mhuwiex stabbli u waqt spezzjoni eh, instab li tlieta minn 21 travu eh, huwa maqsum fl-aħħar ta' wissu għaluli li hemm possibilità li dan jista' jkun ta' periklu u għallek il-Kamra fejn tinżamm il-plenarja issa hija magħluqa. skont l-ewwel dokument li wasalli l-iktar post perikolus fil-kamra kien il-sġu tal-president u forsi sa tistaw tifmu għalfejn jina ħattazzjoni daqsek malajr wara aktar stħarriċ. Skoprejna li s-situazzjoni fil-fatt iktar serja mill-ħsibna fil-bidu jider illi eh, il-emxi eh, gradazzjoni tal-saqaf tal emmek aħna tlabna il-pariri ta' bosta esperti. U wara li tkellimt mal-Prim Ministru Belġan Dirupo, Eh, dana wedni illi l-esperti belġani huma lesti illi jgħinuna fli konna bżon. Xol ta' tiswija sejdum ftit żmien mhux ħażin. U l-armar li irrit jitpoġġa fil-post biex iżomm is-saqaf huwa tant il illi jagħmel ukoll pressjoni tali fuq l-art tal-ħemiċiklu -tal illi il-kamra ta' taħt il-ħemiċiklu trid tinżammalu għaw koll u ma tistax tintuża se nitolbu lajnuna ta' istituzzjonijiet magħrufa biex eh, jagħmlu supervizjoni tal-proċess ta' tiswija. Jiena ma nafx kemm sejdum dan ix-xogħol imma nistgħu nassumu li sejdum ftit żmien mhux ħażin minkejja dawn is-ċirkostanzi eh, diffiċli aħna xorta se nkomplu bil-ħidma tagħna. Jiena stedint eh, l-kanċiller Merkel li kella tiġi għawnek eh, tindirizza il-Parlament Ewropew biex xorta tiġi pero se taqaw eh, mux f'dik il-kamra fejn is-soltu nil-taqaw u ovvjament il-Parlament il-PPE għamlu sabunna kamra fejn niltaqaw jena qbilt mal-kanċiller Merkel u għadnila illi aħna sen il-qawa palli kieku xorta waħda kienet se tiġi mill-qawa fil-hemiċiklu. Jiena f'dawn l-aħħar ġimgħat eh, ktibtilkom b'mod regolari u anke dwar eh, xi ritratti li se nieħdu għada għada fin-nofsija qabel ma nibdew bil-votazzjoni se nieħdu Ritratt. Eh, ta' xiex. 360. Data Se nieħdu ritrat fuq 360 grad tal-membri kollha hawnhekk kif jokkupaw postom fil-din il-kamra. Eh, kien hemm xi xieħut minnkom illi qalu l qatt marċevewa litra tiegħi imma naħseb illi l-problema mhijiex illi marċevewx litra imma li litra waslet ilhom u li ma fetħuwiex. Imma għal dawk eh, fostkom li ma tafux għada fil-nofsija se nieħdu uh, ritratt panoramiku ta'kom il-koll hawnhekk f'din il-kamra. B'tali mod li hekk ikun hemm ritratt ta' kull membru disponibbli fil-website tagħna u dan għal benefiċċju tal- uh, tal-votanti ta'kom. Grazzi ħafna. Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013 und zwar alle Einzelpläne. Issa nibdew id-dibattitu fuq il-Budget ehm, Ġenerali għas-sena finanzjarja 2013. Nati il-mikrofonu l-rapporter Giovanni Lavia. Presidente, Ministro Mauro Jannis, Komissarju Lewandowski, kollegi. Komissarju Lewandowski, kollegi, bil-vot ta'